il-deklarazzjoni tal konsilju tal-Kommissjoni intemmu l-fastidju sessuali u l-violenza fuq in-nisa fl-ispazji pubbliċi. U l-ewwel kellim ikun il-Kummissarju. Nadilek il-kelma. Sinjura Kommissarju, grazzi ħafna President Onorevoli Membri, nasib li huwa importanti ħafna illi nitrattaw dan is-suġġett fuq l-aġenda tagħna li ntemmu l-violenza kontra n nisa kif tafu din il-kwistjoni hija priorità għall-Kummissjoni. U ovvjament aħna ma nistgħux nittolleraw u naċċettaw eh, xi tip ta' violenza bżonn li ngħid ukoll mill-bidunet ta' diskors tiegħi b'mod ċar illi il-kustjonijiet ta' sigurta u ordni pubbliku ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea imma qegħdin fidejn l-Istati membri. Il-violenza bażi ta' sessi eh, huwa ksur ta' trittijiet tal-bnidem tal-vittma u espressjoni ta' inugwaljanza bejn nisa u irġiel. Iġifieri il-violenza kontra n-nisa anki il-fastidju sessuali il-violenza mhumiex aċċettabbli jisiru fejn jisiru li kunu li ma jkunu ċirkostanzi u ma jinkurtax minuma il-nis li għagġiċu għek kullħat bżonn kulħadd hemm bżonn jirrispetta il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Eh, m'hemm xejn ġdid fil-pastidju sessuali violenza fuq in-nisa huma reati li lhom mana u għal-ġinsija ta' drittijiet fundamentali juru illi nofs in-nisa fl-Unjoni Ewropea kellhom esperjenza ta' fastidju sessuali iktar minn waħda fuq 10 fl-Unjoni Ewropea tajt illi kienu vitmi ta' violenza sessuali u waħda fuq 20 ġiet stuprata. Għanna bżon niżguraw illi it-traqat tagħna il tana tagħna huma siguri għan nisa kif ukoll għat-tfajliet għandna bżonn noħolqu l-ambjent fejn il-vitni ma jibżawx jirrapportaw każijiet ta' violenza sesswali li kieku pereżempju sfaw vittma ta' xi serqa u għalhekk għandna bżonn niskuraw ukoll illi min jaċi hekk eh, jiġi arrestat u jeħel il-ħabs. Dak li ġara Ġermanja fl-aħħar tas-sena tal-2015 iffakaw l-interess tagħna fuq l-isfidi partikolari eh, ta' violenza sessuali b'spazji eh, pubbliċi aħna nilqaw il-miżuri tal-Ġermanja biex tindirizza din il-kwistjoni għax hemm dispożizzjonijiet fuq il-kodiċi kriminali nixtiew li jkun hemm skambju ta' veduti anki posti Ministri tal-Ġustizzja. Il-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa fuq il-prevenzjoni l-ġida kontra l-violenza kontra n-nisa kif ukoll eh, violenza domestika li kien sejħa Konvenzjoni ta' Istanbul u kol standards vinkolanti fuq livell internazzjonali bħala għax bżonn ikun hemm ħarsien tan-nisa u ta' tfajliet kontra il-vjolenza inkluż il-vjolenza u l-fastidju sesswali. Il-Kummissarju edha fi stadju avanzjat biex tikkonsidra il-konvenzjoni pass konkret fejn il-pubblikazzjoni ta' roadmap mill-Kummissjoni f'Ottubru tal-2020 l-Unjoni Ewropea adottat miżuri legali għal protezzjoni u l-appoġġ tal-vitmi problema ta' bħalissa i li memx bizzejet eh, vittmi eh, ta' violenza setwali li jirrapportaw l-autoritajiet. Din id-direttiva tista' tagħmel differenza li se tagħti aktar appoġġ lil vittmi fl-istati membri. L-istati membri jridu japplikaw id-direttiva eh, ta' drittijiet tal-vittmi u li fija informazzjoni, traduzzjoni, appoċ u protezzjoni waqt eh, il-proċedimenti tal-orti. Il-vitmi għandhom ikollhom aċċess għall appoġġ speċjalista li jproteġihom minn aktar danni waqt il-proċedimenti. Il-Kommissjoni se tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni korretta tad-direttiva. Nafu li l-leġislazzjoni mhix biżejjed u allura aħna qed nifinanzjaw proġetti li għamlu impatt reali fil-ħajjiet ta' nisa u tfajliet permezz tal-programmi li għanda. Għanna il-fuq minn 3 miljun euro biex namlu proġetti ħalli nejnu lil dawn il-vitmi tal-violenza għanna 3 miljon oħra għal eh, proġetti illi se jġildu il-fastidju setwali u l-violenza fin-nisa. Aħna nibqaw impenjati illi niksbu l-ugwaljanza bejn is-sessi. din il-ħaġa għalina hija xi ħaġa importanti ħafna. Nassigurakom illi fis-snin li ġejjin se nieħdu serje ta' azzjonijiet ħalli ntejbu il-kwalità eh, tal-Unjoni u niksbok ta' drittijiet għan-nisa. Jiena nixtieq inwassal il-messaġġ tal-kollega tiegħi Vera Jurava li ma setax tkun hawnhekk illum minħabba impenji oħra li kera fuq il-portfolio tagħha. Ringrazzjakom tal-ismajtuni, grazzi kummissarju. Jiena nixtieq ninforma l kamra illi biftejim mal-gruppi politiċi il-Kunsil ma jipparteċipax f'dan id-dibattitu. U l-ewwel kellim se tkun is-sinjura, kellima se tkun is-sinjura Holmaje. Sinjura President, Sinjura Kummissarju, s kollegi. Minħabba dak li ġara f'Kolon il-kwistjoni tal-vjolenza sessuali fuq n-nisa u kontra n-nisa ħa dimensjoni ġdida u grazzi mullej jiena kontenta li fetħet infetħet diskussjoni għal darboħra għedin naraw illi dawn in-nies illi ġejjin mill-Afrika ta' Tramuntana għamlu violenza sessuali stuprawa, stupraw li ċertu nisa kol. Minkejja li dan ġara f'Kolon, nridu naraw li dan ijat jiġri xorta wahda, anka f'diskoteki billi jużaw dawn il-knockout drops f'bosta pajjiżi u anka qed isiru anka minn nies li mhumiex immigranti, ġifieri ħin kollu qed naraw li hemm każijiet ta' violenza sesswali. Għal Ġermanja huwa importanti ħafna li aħna nagħmlu persekuzzjoni legali ta' dawn il-każijiet u kriminali u jiena nishtiq nitlob lill kummissarju korsa biex tagħmel dak li kien imwiet minħabba illi għedin naraw illi huma nisa illi rridu joħorġu jirrapportaw dawn il-każijiet u dawn nista n-nies li huma ħati da dawn reati kriminali rridu jitresqu qudiem il-proċeduri legali. Aħna nafu li dawn in-nisa iżda jħossu vulnerabbli ħabba li s-sitwazzjoni hija prekarja, apparti minn hekk irridu naraw li ma noħolqux ghettos jew nkella żoni fil-belt fejn wieħed ma jistax immur. Jiena naħseb li rridu iva ngħidu min kien il-ħati li ma ċittadinanza għandhom u għalfejn ħalli nippruvaw nifmu u apparti minn hekk aħna ma nistgħux laqqas eh, nagħtu l-impressjoni li in-nisa tagħna ma jistgħu in-nisa fl-Ewropa ma jistgħux jilbsu dublet qasir jekk ixtiequ jew inkella jilbsu eh, malja fejn il-baħar jiena naħseb li importanti li l-istat ta' dritt u demokrazija dejjem ikunu rispettati u l-vjolenza fuq in-nisa eh, hija xi ħaġa li ma tistax tkun permessa. Grazzi. Grazzi. Waħda fuq tlieta kien vittma tal-vjolenza u l-iktar każijiet li ġew pereżempju stuprati u violenza minn ħabib jew minn raġel eh, mhux neċessarjament minn rifuġat. Fl-2014 konna il-bot ħafna mill-krisi eh, tar rifuġati. Le, il-krisi kontra n-nisa ma stenniċ il-krisi tar rifuġati hemm kull tip eh, ta' violenza u l-awtur għandhom bżonn jiġu arrestati jkunu li ma jkun klassi, reliġjon jew l-oriġni tagħhom dak li ġara f'Kolon u jata ħasra kbira għanna bżon irresponsabli narrestawhom. Imma biex ma se nsolvu l-affarijiet billi jkunu razzisti la fl-ispazju privat la fl-ispazju pubbliku għandna bżonn ikonna strumenti biex nċirdu kontra stereotypes dawn l-idejat prekonċetti illi e, e, il-raġel id-domina u jisbixxi bħala mara l-mara tkun passiva raġel attiv. Naraw reklamar pubbliċità fl-Ewropa mill-aġenzji ta' reklamar u naraw dawn stereotypes jagħmlu parti mill-kultura Ewropea tagħna. Dan id-dibattitu juri darba l darbtejn li l-emozzjoni eh, teqret il-loġika u għalhekk jiena nitlob li jkun hemm xogħol strateġija bħal dik li votajna dalodu favur l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Grazzi. Il-kelima li jmiss is-Sinjura Wisniewska. Sinjura President, Sinjuri. Hemm numru ta' assalti li jsiru eh, fl-ibliet Ewropej u dan huwa simbolu illi l-politika kulturali tagħna fallit Il-Polizija Ġermaniża ma reaġixxiet waqt il-lejl tas-sena l-ġdida. Uħut minnhom qalu li l-vittmi kawżawa anzi għaliex jipprovokaw eh, bil-mod ta' kif kienu libsin u bil li jużaw. Aħna sfurzati f'pajjiżna li naddataw ir-regoli ta' nazzjonijiet oħra. Il-Viċi President Timmermans għal li eh, hemm nuqqas ta' ordni pubblika U din mhix konnessa mal-kriżi tal-immigranti, til-ħaġa li ġrat f'Kolon. Allura, kemm se ddum l-Unjoni Ewropea? Iżom l-isem tajjeb tal-politika ta' immigrazzjoni tagħha minflok il-ġid tan-nisa tagħha. Se nifqu nitkellmu il qed nippruvaw inwafqu il-violenza kontra n-nisa, aħjar nibdew nieħdu azzjoni għalibek l-Ewropa tkun tista' tħossa sikura. Niskanta li xaħat ikun għami għal din il-mewġa ta' violenza kontra n-nisa u l-korrelazzjoni li hemm mal-kriżi migratorja. The microphone, please. Oh, uh, it's actually on. <laughs> Grazie ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, eżis Kellegi. Jina eh, verament impressionata kemm hawn iktar femministi issa f'daqqa waħda fl-Ewropa, f'daqqa waħda issa eh, kulħadd qed jifhem minn meta mara tgħid le dan ifisser le u mhux forsi. Aħna qegħdin naraw illi 25% tal-Ewropej iżda jaħsbu li jekk ikun hemm tfajla li libsa dublet qasir qiegħda tistieden l-inkwiet Iżda aħna qegħdin naraw li l-attakki ta' kolon kien użat mill-populisti sabiex ikun hemm iktar protesti kontra l-immigranti, drittijiet tan-nisa ma tantx qed jingħataw ir-rwol importanti li għandhom jingħataw. Jien naħseb li n-nisa ilhom jilmentaw fuq stupru u violenza sesswali anke festi bħal Oktoberfest, x'kienet il-konsegwenza, x'kienet l-azzjoni li aħna ħadna xejn u xejn. Allura jiena nixtieq li nirringrazzjakom ta' dan l-appoġġ mill-feministi iżda l-aħħar ħaġa illi għandna bżonn bħalissa huma femministi opportunisti li għadin jipruvaw jihdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb l-importanti li nanalizzaw x'huma l-problemi legali u fl-istess ħin hemm bżonn li aħna nibdlu l-impressjoni tagħna fuq ir wol tan-nisa mhux biss fid debattitu iżda fil-kuntest tal-soċjetà tagħna. Jiena naħseb illi aħna rridu naraw illi dawn in-nies li huma ħatja jinżammu eh, ħatja irrelevanti eh, minn fejn ġejjin. Jiena naħseb ukoll illi veru li hemm differenzi kulturali, din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nixduha fl-Unjoni Ewropea stess, iżda anke bejn l-Istati Membri, possibilità illi jkun hemm iżda eh, immigranti li qiegħdin jikkommettaw reati kriminali mhijiex iktar kbira għax huma immigranti. Importanti li aħna noqogħdu attenti sabiex nikkontrollaw il-flussi migratorji ħalli nintegraw aħjar ukoll fis-soċjetajiet tagħna dak li qed tgħid Angela Merkel huwa veru jekk aħna fil-fatt naraw illi il-problemi li għanna palissa fil-qab li huma kkawżati mill-immigrazzjoni dawn huma problemi li nistgħu insolvuhom. Għandek mistoqsija minnaħa tas-Sinjura Krezzus, taċċetta? Sinjura Melina, inti qed illi 25% jasbu illi jekk tfajla tilbes dublet qasir dan din tkun qed tistieden l-inkwiet. E, Ekk Allura xed tissuġġerixxi illi eh, aħna rridu noqogħdu attenti ħalla r-refuġjati ma jkunx provokati. Inti semmejt l-Oktoberfest minkejja il-fatt illi ħafna nies qalu ma kienx hemm attakki fuq dawn il-5 miljun persuna, kif tista' tiġġustifika wkoll li eh, f'Hamburg qegħdin jgħidu lil ġenituri sabiex jieħdu l-itfal huma l-iskola jakkumpanjawhom tal-bib sabiex ma jkunux medda minn dawn il-vjolenzi sesswali. Dawn l-informazzjonijiet, l-informazzjoni li għadek kif għadek tajtni mhux xejn ġdid, kellna anke l-istudju ta' Eurostat daw l-affarijiet jissemmew, ma fil-verità dak li inti qed tipprova tintroduċi f'dan id dibattit huwa kompletament differenti illa għaliex dawn il-fatti jiġru rispettivament mill-oriġini ta' min u għed taqdaw l-affarijiet, jiena naħseb li l-pajjiż tal-oriġini ma jagħmilx differenza. U ma nixtieqx illi inħaltu dawn l-affarijiet fl-imkien, jina nishtiq li nġildu għadrittijiet tan nisa u tal-bniet. Eh, Signora Bjork, grazzi ħafna, ċer. Jina naħseb illi hija problema jekk l-ispazju pubbliku għal dawn il-bniet ikun problematiku minħabba li wassal għal fastidju sesswali, abbuż sesswali, violenza. U għandek id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-bniet u eh, il-problema tas sessizmu mod partikolari eh, fil-kas tiegħi ħafna drabi kunu sessissimija jirġi l-bojot Ewropej. Dan huwa fenomenu dinji u anka Ewropew u nirridu namlu ħafna iktar biex niġildu kontra tip din it-tip ta' violenza. Nisa kollha għandhom id-dritt li jinstamaw mill-pulizija. Hemmhekk naħseb li hemm problema preċiża jiena, problema speċifika ħafna. Ridu niġildu ħalli jkollna Ewropa aktar femminista. Ma nistawx nittoleraw li min ikun estrem fil-pożizzjoni politika tiegħu u anka razzist u sessist dan jirbaħ Hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, drittijiet tan-nisa dan huwa marbut mal-abort, mal-ġisem tal-mara, ma' drittijiet tal-mara b'mod eh, komprensiv. daw meta kellhom bżonn lajnuna ma sabu xejn, ma sabu lil ħadd. Issa din nippruvaw nippolarizzaw is-sitwazzjoni u għedin teddu. Jiena naħseb li dan, dan l-ewwel pass għandu jibda jittieħed propju minn hawnhekk dan il-Parlament. Frau Björk, es gibt eine blaue Karte für Sie von... Blue Card? Anna Blue Card. Ħataċċetta inti? 30 sekonda, jekk joġbok. ma taħsibx illi qed nisimgħu argumenti f'dan id-debate illi jeskludu lil xuxin anka termin li għadek kif użajt inti. Hawnhekk dim il-deputati tal-Lemin jiena naħseb li dan mhuwiex denju ta' lebda persuna. Inti l-biraħ qed dan Jina qed li kull meta nitkellmu dwar in-nisa drittijiet, l-ugwaljanza, dritt tal-mara għal ġisimha, rridu niġġieldu għal aktar drittijiet, għal aktar ugwaljanza. Aħna nixtieq ugwaljanza ekonomika, ilna nirrepetu dan, hemm min hu kontra. Għaw min ma jridx jara aktar drittijiet għan-nisa u issa qegħdin nisimgħu min jakkuża ir-razziżmu eh, dan huwa Ipokrizija totali. Grazzi ħafna. Rejntke, jek joġbok? Din tip ta' violenza f'post pubbliku jew le hija problema kbira. Din it-tip ta' violenza bażata fuq il-ġeneru u hija sfida waħda mill-ikbar li għandna fl-Ewropa u lilin. Jekk din ma neliminawiex ugwaljanza sħiħa kif għandna fit-trattati qatt ma ħadd inkiseb biex aħna nippruvaw nsolvu dawn il-problemi u nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex l-ugwaljanza bej is tkun realtà ma nistgħux eh, nifqu għal dawn il-kampanji ta' eh, għarfien għal kemm huma importanti aħna jekk nixtiequ situazzjoni ħjar għal bniet u n-nisa irridu insolvu il-problema tal-vjolenza kontra n-nisa Iva, rridu nitkellmu dwar l-irġiel li huma jkunu maskulini u oħrajn u anka dwar il-patriarkizmu. Rridu nippruvaw nindirizzaw dawn l-isfini hawnhekk f'din l-arena demokratika jew anka fil-edukazzjoni u fl-università imma ma nistgħux ngħidu illi hawn minnu vitmawni fuq hemmhekk Kien hemm min lili għalli illi għandini għafri tkellem dwar dan il-rit eh, feminist. Din hija sitwazzjoni ċinika ħafna jiena għajjejt u dejjaqt nisma meta nisma reliġjon, argumenti oħrajn u jgħidu <laughs> u ah, jinstrumentalizzaw ġismi għall l-aġenda politika tagħhom. U importanti illi kolna il-gwaljanza l-kulħat u rridu għamek natakaw il-kawzi u nużaw l-istrumenti kollha illi aħna għanna dispozizjoni tagħna mingħajr ma eh, naqgħu f'dibattiti li jkunu wisq simplistiċi u li ma jajnu xejn. Grazzi ħafna. Signora Parker. Għal tlet minuti. Għal l-MPs li huma hawnhekk jgħidu li għanna namlu ċertu affarijiet u namlu għek, jew namlu għek, e pero nisem barra din u għadġaw. Jekk inti ħat poġġi eh, rabta bejn dak li ġara f'kolonju l-krizi migratorja, jaff toħlu aktar problemi. Kienem min ġi attakat li ju razzist, għaxem min qal illi dawk li kienu voluti fil-attak huma eh, migranti. Kiku dawn eh, it-tfajli tiġu minnek tibqa tajtek kieku inti dak u dak li jiġi meta inti taqbad u tiftaħ il-bibin tiegħek għal kulturi oħrajn għax għandek kulturi fejn in-nisa ma tantx għandhom saħħa. Mbagħad ikollok il-pulizija, l politiċi il-ġurnalisti li jaħbu. Il-pulizija qalu li ma kienx hemm rapporti għaliex dan jibbenefika li xi wħud u l-politiċi qed jgħidu illi ehm, nis għandhom iġibu differenti fil-pubbliku. Dik hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw għandek nis li suppost edin eh, ħarsu ċittadini imma għal xi raġunijiet qegħdin eh, jinjoraw il-problemi tagħhom. Min jiġi fl-Unjoni Ewropea ehm, għandu dritt jidħol anka fir-Renju Unit fl-2015 kellek eluf li waffqu wafquhom fil-frontiera milli jidħlu tur il-problema kemm kbira minħabba li forsi kellhom xi sfond kriminali għandek 10.000 eh, eh, tfal li um sparixxew, l-Europa let jgħidu li dawn huma tfal li xaktar spiċċaw vittmi ta' um, organizzazzjonijiet kriminali għaj sfruttawom għal skopijiet sesswali. Għandek ħafna nies li għadin jaqgħu f'dawn in-nases, għandek ħafna nies li qed imutu fil-Mediterran, min jisparixxi, ġifiri daw il-politiki tal-Unjoni Ewropea din jeddu l nisa fid-djarhom imma għandhom anka ċertu konsekwenzi għal dawk li għadin jippruvaw fitxu s-sigurtà. Aħna rridu nippruvaw nejnu dawn it-tfal u nisa minn qalbna ma mhux b'dan mod għal dik li għal konvenzjoni tal-Ġinevra u anka eh, direttiva tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma importanti. Għandek ħafna minn dawk li eh, jiġu hawnhekk li jindirizzaw rwieħhom mal-kriminali biex jaslu. Dik hija wkoll problema. Mhux qed ikun hemm kontrolli ta' kriminalità dawk li jidħlu dan wasal għal problemi ta' sigurtà kif rajna f'Pariġi għandek terroristi, l-armi li jistaw jiċċaqalqu faċilment minn posta li jħor fl-Unjoni Ewropea. Bissa ħata l-Unjoni Ewropea, għalhekk jiena nħoss li l-Unjoni qed tpoġġi daw in-nisa fil-riski kbar. Is-sigurtà ta' ċittadini tagħna u tal-vitmi aħna naħseb li u importanti li kollna l-kontroll tal-frontieri u naħseb li għanna noħorġu mill-Unjoni. Frau Parker, skiptene eine blaue Karte für... Grazie ħafna, Signora Parker. Aw, blue card, ħataċetta? Don't. I don't hear you, so you don't. You don't. Le, le, le. Uh, die nächste Rednerin ist Frau Vicky Meyer für eine Minute. Signora Meyer, jak joġbok? Grazie ħafna. ċer jena irrabjata, irrabjata mal l-elit Ewropej tinjuraw s-sigurtà imma nħoss li jisem perikli kbar minħabba l-Islamizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. l izlamizmu dejjem qed jiżdied dinija ta' teddida n-nisa, l-bniet rajna dan Frankfurt, Kolon u fi bliet oħrajn għandek nisa li qed jiġu sfrattati, abbużati minħabba li għandek ġihad għaddej Amminet, jgħid li din mhijiex kwistjoni marbuta ma' migrazzjoni imma aktar ma' ordni pubblika. Kif tista' tgħid dan? Hija xi ħaġa skandaluża li inti tuża dan bħala argument. L-Unjoni Ewropea Schengen dik hija l-problema għax naħseb li dan jgħat jiffaċilita ġiħad sessuali li għaddej bħalissa u dan jiftaħ il-bibien għal barbarizmu islamiku Naħseb illi l-Islamismu f'pajjiżna għandna nippruvaw innaqsuh mhux inżiduh. Grazzi ħafna. Vojk tiegħek ġoġbok? Grazzi ħafna, Sinjura Ċer. Darba attivista feminista qalet illi għandek xi drabi aċċettazzjoni ta' intolleranza illi mhux suppost kun hemmhekk minħabba forsi faċilitazzjoni tal-integrazzjoni. kellek anka dikjerazzjoni ta' Sinjura Merkel li l-frontieri se jinfetħu u dan fisser li Dublin, Schengen, mbagħad ma jiġux infurzati minħabba fek. Issa xrajna. Kien hemm daw l-attakki kontra n-nisa, aggressjoni kontra n-nisa u daw ġew moħbija. Anka l-istatistika din jahbu wilna. Aw minna jgħidinna dam minħabba korrettezza politika diket li qed tappoġġa dan il-ħabi kollu. Komissjoni tkellmet dwar ordni pubblika, liġi, jiena naħseb li mhumiex l-Unjoni Ewropea li hija responsabbli ma l-Istati membri. L-grib jek joġbog, grazzi ħafna, jekk aħna din ninaqdu hawnhekk eh, daqshekk tard illum, però hawnhekk drajna wara kollox. Eh, nitkellmu dwar id-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza biex nitkellmu għal darbohra dwar il-vjolenza kontra n-nisa fastidju sessuali kontra n-nisa dan mhux il għaliex huwa eżerċizzju ritwali ta' darba fis-sena huwa tajjeb inti li permezz ta' dan id-dibattitu solenni fil-Jum Internazzjonali għal xinfakru l-violenza kontra n-nissa għandha mux għam riżoluzzjoni jew xi bil-miktub ma l-għaliex ġraw xi affarijiet fatti, fatti serji ħafna illi xxukjaw lil ħafna mhux biss fil-Ġermanja ma l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea qed insemmi il-vjolenzi skala kbira, fastidju sesswali fuq skala massiċċa fil-kolonja u bliet oħrajn il-31 ta' Diċembru l-ewwel ta' Jannar. Din hija xi ħaġa ġdida li qabel qatt ma rajna bħala din it-tip ta' vjolenza massiċċa. U din l-attitudni aggressiva ta' dawn l-irġiel lejn in-nisa. Jina naħseb li din il-problema l għanda reliġjon, la nazzjonalità, kullur tal-ġilda, la oriġini nafu dan is-sessizmu, masoġizmu, violenza bejn kopja miż-żewġa, violenza fil-familja. Dawn mhumiex ma, ma jappartenux għal xi reliġjoni jew oħrajn. ħafna drabi hawnhekk nisimgħu ħafna deputati li jikelmu anka għal dik li hija l-jum internazzjonali eh, biex infakru l-vjolenza kontra n-nisa. Aħna inkomplu niġġieldu biex din tieqaf, però ma nistgħux ninjoraw eh, din is-sitwazzjoni nal għajnejna ma nistgħux ngħidu li dan mhux qed jiġri dak li ġara qatt ma ġara b'dak il-mod li ġara dakinhar hija filosofa Franċiża ċert interrompi l kellima Grazzi il Signora Ġefrida għal żewġ minuti. Grazzi, il-fatti ta' Kolon huma serji u hemm domiġu jiġu segwiti b'riġidità kbira, però ma nix ikonna eh, ġlida eh, sterili u ħażina minn rieħ populisti li jkissru l-Ewropa. Dak li ġara fil-Ġermanja fl-ewwel tas-sena għandu jwassal l-unanimità, però qed nitkellmu fuq attak terroristiku studjat f'kull tal-minimu sabiex nidistabilizzaw aktar il-bilanċ dejjem iktar delikat illi qed ngħixu fl-Unjoni Ewropea tagħna. U dan m'għandux iwassal sabiex niġġeneralizzaw li nippuntaw subajna mm, indiskriminatament kontra immigranti għal kem fost dawk il nisik kienem f'kolom hemm anke immigranti. Dak kollu li ġara dikinar kien organizzat kważi eh, mod militari għaliex kienu jafu sejġri wara. Operazzjoni ta' fastidju fuq skala daqs kbira ma nix nħarsu leja bħala ġest kontra n-nisa biss, kien ġest ta' sfida kontra s-soċjetà f'sens wies għal-kultura tagħna il-ħelsin tagħna li identifikaw biss il-barranin u l-refugġati kollha bħala periklu għan-nisa ma jgħinix fil-ġlida kontra l-vjolenza u l-fastidju kontra nisa nifisom. Dak l-episodju ħasat id-dinja bħal maġara bħal pero ma jġriġ bizzejiet meta n-nisa fl blit tagħna u ma ta' kuljum vittmi ta' volisti, ta' violenzi, fastidju anka fil-privat. Rridu nintebħu li għatanna mentalità u kultura tal-mara bħala oġġett. Hemm bżonn ta' miżuri ħoroġ u kundanni ċari imma u għal-mentalità tal-possess, abbuż u prepotenza li hemm bżonn jiġi miġġielet eh, fuq dimnet permezz tal-edukazzjoni rispett lejn il-persuna li huwa fil-bażi tar-rispett lejn nisa. Danke sehr. Der nächste Redner ist Herr Arne Gehr. Grazie. Gerike, minuta u nofs. Għazzafna, Sinjura Ċer. Għan perspettivi differenti jina naħseb li mandak il-ħassija il-ħat razzist tal-opinjoni tijaw. Minn dak nar li ġraw la il kolonja tisema ħafna fil-gazzetti, dakinhar ma skiraġ biżejjed pulizija biex jieħdu azzjoni, però dan mhux fil-kolonja biss ġara ma f'pajjiż postijiet oħrajn. Jiena naħseb li dawn il-każijiet m'għandhomx jiġru. Tfajla mara minn kull tlieta għaddiet minn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet darba f'ħajjeta skont l-istatistika. Kważi kull sija mara tiġi infastidjata jew attakata sesswalment xi ħaġa naħseb trid issir b'mod ġenerali. dak li ġara f'Kolonji naħseb illi beda dibattitu dwar dan is-suġġett illi jiena naħseb illi suppost is-suġġett indirizzat ħafna żmien ilu. Hawnhekk aħna f'dan il-Parlament Ewropew qed immexxuh dan id dibattitu Rridu ħaġa li fatti nkunu oġġettivi u nippruvaw ngħinu l-vittmi, ġifieri għandna bżonn il-fatti biex namlu dan però li qed nikkonsidraw u illi kull stat membru u differenti minn ieħor. Per eżempju, rejati sessuali huma konsidrata sessuali huma konsidrati bħala rejati f'ċertu każijiet biss fil-Ġermanja. Ġifieri dan jiddependi anka mill-sistema legali tal-pajjiż. Biss il-ħin, nisa nagħti eżempju oħrajn, imma iċċert tinterrompi l-kellim. Gerika, jina natrata kullħat indaqs bist il-ħin. Issu beċerra, jek joġbok, grazzi ħafna min jattakka eh, nisa, min jabbużom sessualment u ma kriminali u għandhom jiġu kundannati. Wet ma taħares minn fejn ġejjin, il-kwissjoni i x'ħana għamlu aħna Nishtiq ringrazzja l president Olandiża tal-li ratifikat il-Konvenzjoni tal-Istanbul dan huwa l-ewwel instrument vinkolanti li jkopri l-vjolenza kontra n-nisa. Nixtieq nistaqsikom jekk il-Kunsill fid-dawl ta' ratifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' dan l-instrument ehm, dan se jitpoġġa fuq l-aġenda tal-Presidenza. Sinjura Jurova, X'taħseb dwar dan taċċettaħ dan nixtieqni anke nistaqsi l-Kommissjoni dwar l-effiċenza tal-istrumenti li aħna adottajna fl-2012. Meta se jkollna transpożizzjoni ta' dawn l-istrumenti? Jiena jidher li l-suppost dan ġara is-sena li għaddiet. Grazzi ħafna. Signora Ernst. Meta jiena smajt dwar dak li ġara fil-Ġermanja f'Kolonj, indunajt illi dan huwa każ eh, partikolari ta' sessizmu kontra n-nisa u dan ma jidirx illi għat jitpoġġa f'kuntest relattiv. U li d-dibattitu ma nix nużaw ħazin għal skopijiet oħrajn elezzjonijiet eh, nazzjonali jew neonazizmu u affarijiet oħrajn. Jiena naħseb għandna nitkellmu dwar dawn is-soċjetajiet eh, patrijarki għandna anka jkollna attakk legali b'saħħtu kontra s-sessizmu dan għandu jkun rejat qoddim il-qorti nisa fil-ġejjeni m'għandhomx joqogħdu jibżaw illi jirasqu każ qoddim il-qorti. U anka l-pulizija qatt m'għandha terġa' tħares naħa l-oħra meta jkun hemm dawn it-tip ta' rejati għaddejjin kontra n-nisa. Aħna rridu namlu da kollu li nistaw biex din it-tip ta' violenza kontra n-nisa sa fl-aħħar tiġi konsiderata bħala problema soċjali maġġuri li l-istati membri koll għandhom rikonoxxu mhux biss jinjoraw dawn il-problemi u jgħidu li dawn huma danni kollaterali u jifqu hemmhekk. Għandna bżonn li dan ikun vinkolanti fl-istati membri kollha u din l-idea ta' ugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun realtà, realtà li kull kuljum illa lix inkella mhux se jkun hemm tmiem għal violenza kontra n-nisa. Urta tasum jekk jogħġbok, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Dak illi ġara f'Kolonj hija xi ħaġa li twaġġana ħafna naħseb illi huwa importanti li n-nesqu daw il-kazijiet u dim il-qorti. Pero naħseb li għanna noqdu attenti li maħaltux dan mal-migrazzjoni xil-violenza kontra n-nisa u l-bniet. Ija problema dinija għanna u koll problema fl-Europa u kif intqal, anka fi rapport dwar il-ġeneru, dwar il-nisa, ħafna nisa rapportaw illi kienu vitmi ta' daw l-attakki fl-2016 kan kan natmin nisa li mitu. Is-sena li għaddiet kanna kważi 60 eh, mara li mietu ħabba violenza sessuali. Ġifiri naħseb illi wieħed jista' jasal għal konklużjoni illi huwa importanti li konna direttiva biex niġildu kontra il-violenza kontra n-nisa, dak ikun l-aħjar mod biex niġildu kontra dil problem Grazzi, issa għaddu għas-Sinjura Adinolfi għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi. Mux accettabli li dab-attitu jiġi relegat għal dal-ħin u iktar minn xar wara li ġara ġara fil-pjatet tal-Ġermanja kenna l-loba tal-istupru u mux sensazzjonalizmu mill ġurnalisti imma xi ħaġa li konkludewa il-pulizija, mhux utli għalfini ta' dibattitu n-għodu ngħidu u x-refuġġati jew leli jaġixxew. Għalxet nitkellmu fuq netwerk kriminali ta' irġiel li abbużaw minn nisa U aħna nikkondannaw eh, blaħnina ħaġa bħal din kolat ta' violenza u li ju indipendentement minn jagħmlu kemm fl-Ewropa, fl-Azja, fl-Afrika. Jiena ma noqgħodxalija li nara eh, n-nies ikkalpestaw drittijiet li tanti ġridna li jom aħna n-nisa. Il-Kommissjoni għandha turi illi lesta b'mod konkret issolvi l-pjaga tal-violenza u tieqaf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 Hamburg u oħrajn. Mm, ħafna u ħafna nisa għaddew minn din is-sitwazzjoni. Ħafna minnhom il-vittmi ġew attakati minn migranti. Nipretendu illi dawn jibqgħu kwieti. Nipretendu li dawn se jkunu sottomessi għal soċjetà fejn ir-raġel jiddomina Minnaħa l-oħra, eh, il-Marie Le Pen u l-patrioti franċiżi tkellmu il-Front National huwa wieħed mill-iktar femministi fi Franza li xu biss tkellem kontra il-migrazzjoni tal-massa. Dawn it-tip ta' eh, migranti iffixklu drittijiet, drittijiet tan-nisa fosthom anka dak tal-abort aħna eh, nibżaw ħafna illi il-periklu ta' għan-nisa huwa propju l-migrazzjoni eh, massiċċa u rridu namlu aħjar minna ħatana biex niprotuġuhom. Galpelz fi 1 minuta 30. Signora Galpelz għal minuta u nofs. Signora President, Signora Kommissarju, l-ewwel ħaġa jiena kontenta ħafna li qed nipparteċipa f'dan id-dibattitu illi qed jindirizza kwistjoni tant importanti. F'issa istess ħin jiena verament dispjaċuta għaliex din kella ssir wara avveniment tant ikraħ li għadhom mxat niddiskutu biżejjed. Din qed tolqotna wis. Jider li maħniex preparati għal din il-tip ta' problema u l-ar ħaġa hija illi dawn ir-reati saru kontra nisa li għadhom zazax ma nistawx inħalluha għat xi ħaġa bħal din. Rrid ikollna ma rridx ikollna tolleranza għall-ebda tip ta' reat. U ma nistawx nibqgħu kwieti. Kif jista' jkun illi sintku jgħid li n-nisa ma jistawx jilbsu l-fwieħa jew il dbielet osra fit-toroq. Ma jistax ikun nibqgħu nimxu b'din l-idea dawn in-nies illi kommettaw dawn ir-reati jafu Eh, xinu ma limiti, pero kienu għedin jiprovaw eh, isiru jafu xinu ma limiti tal-soċieta. Din xi ħaġa li aħna ma nistawx nittolerawha. Grazzi ħafna, naddu għall-Onorevoli Moody. Grazzi, President jina ninaqat mal kollegi tijaj f'dan din sala biex imur kontri dawn l-attakki eh, fl-Europa lejliet l-ewwel tas-sena. Madan kollu il-fastidju fuq in-nisa ma bedix mill 30 ta' Diċembru tal-2015 fil-faċċerejn qabel kien hemm il-Festival tal-Birra f'Ottubru fejn kien hemm ta' nisa li rapportaw fastidju sessuali. Ma kienx jidher li hemm daqshekk tħassib dak iż-żmien. Mod ugwali l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali fl-2014 qalet illi kienem numru kbir ta' nisa li ġew kienu vittmi ta', ta fastidju sessuali ta' ċertu mod. Allura din mhijiex xi ħaġa ġdida, l-vjolenza u diskriminazzjoni fl-Ewropa saret qabel l-avvenimenti ta' Kolon u postijiet oħrajn. Jina dejjem ħammur konta dawn l-azzjonijiet u kull min jagħmilhom. Jiena gburija il-kollegi tiegħi u jiena qegħdin nippruvaw nippromovu modi ta' kif nindirizzaw din il-problema. Madan kollu, fi żmien kollu li kont qed nagħmel dan, għadni ma smajċ il dawk li kienu qegħdin jajtu bisħieħ eh, biex jiġġieldu għad-drittijiet tan-nisa daqs qabel. Jiena daqxejn xettika għal UKIP u anka il-Front Nazzjonal ta' Franza f'din lajta għannisa. Jina qed nissospetta illi huma qegħdin jippruvaw idaħlu ċertu mibeda u biża minflok jipproteġu lill-vitmi. Imma forsi dawk tan-naħa tal-lemin jiruni li għandi zbal u forsi jgħidu lill-gvern Ingliż biex ratifika il-Konvenzjoni ta' Istanbul biex imorru kontra violenza fuq in-nisa. Jiena nibqa' nittama. Fl-istess ħin ejja nużaw dan il-ħin biex nħorġu politiki ġadda għal kontra fastidju sesswali fuq in-nisa. Ikun min ikun min jagħmilhom dawn ir-reati. Grazzi. Frau Moody, es gibt eine blaue Karte Grazzi ħafna, Sinjora Moody, hemm eh, mistoqsija. Taċċetta? Le. Tajjeb, mela, Signora Tribisius, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, l-avvenimenti ta' Kolon sfortunatament mumiex uniċi f'aktar minn 20 belt in-nisa eh, ġew attakkati. Ħafna drabi jkunu irġiel tal-Afrika ta' fuq li eh, jġibruhom bi violenza sessuali din hija xi ħaġa li kważi saqet issir normali f'Ġermanja. Sfortunatament, in-nisa fi bliet tagħna qegħdin jgħixu ħajja differenti, irridu jimxu ma' dan kollu u mhumiex qegħdin jiġu mħarsa kif suppost. Qegħdin javvitaw ċertu eh, postijiet pubbliċi, is-sintki qegħdin jitkellmu fuq li jkun hemm żoni għan-nisa biss, anke fuq il-trasport pubbliku. Aħna verament nixtiequ li il-nisa jiġu ċittadini tat-tieni klassi, il-politiċi Ġermaniżi baqgħu sikta u qegħdin jitfgħu tors fuq il-Pulizija Ġermaniża. Ħafna mill-każijiet mhumiex qed jimxu mal rapporti kontra l-immigranti. U għet nejdu li rridu nikontraw il-migrazzjoni, il-medja għanda t dwar dan Il-Konsil tal-Europa xar li għadda u koll għal illi aħna rridu noqogħdu attenti u ma rridux niproteġu, rridu ċ ċittadini. Issa naddu għas-Sinjura Bilbao Barandika. Grazzi ħafna, President, il-fastidju sesswali li sar fi lejlet l-ewwel tas-sena f'numru ta' bliet madwar l-Ewropa miex ħaġa ġdida l-Ewropa. Is-sitwazzjoni forsi tinbidel meta n-nies jkunu konvinti li dimmi xi ħaġa li nistgħu nittollerawha. Irrid ikollna l-ugwaljanza, irridu nifmu illi l-ugwaljanza ma taffetwax biss għan-nisa imma hija problema strutturali wkoll. In-naħa razzista hija xi ħaġa sfortunata ħafna wkoll għaliex Dan kollu jiġri wkoll minn nies eh, eh, li huma Ewropej. Allura aħna rridu nħarsu lejn il-problema fil-qalba tagħha u nħarsu lejn l-attitudnijiet illi jwassal għal din it-tip ta' violenza irridu nneħħu l-istereotipi u nedukaw lin nies Billi namlu dan naħseb li verament ikunu qegħdin intejbu s-sitwazzjoni. Ingrazzi ħafna issa nadu għal Pimenta Lopez. Grazie ħafna, Sinjura President. L-avvenimenti fil-Kolon kienu verament serji l-attakki sessuali fuq in-nisa u li kienu apparentament koordinati għandhom jiġu investigati b'mod serju sabiex inkunu ċerti li jkun hemm analiżi oġġettiv u anka nħarsu l-isfruttament minn mill-naħa tal-lemin estrem u nħarsu l-interpretazzjoni tagħhom minn dawn l-avvenimenti. Il-Kummissjoni f'Jannar eh, ma qabilx ma rabtiet eh, li kienem f'kolon ma l-immigrazzjoni. Importanti li nikkonċentraw dan id-dibattitu fuq il-problema reali. Ġifiri l-attakki sessuali fuq in-nisa. Aħna irridu niġġieldu kontra min qed jagħmel din il-violenza u nimxu mal-valuri, noqdu attenti għal-valuri li ħarsu lejn in-nisa pala oġġetti u n nisa għandhom iżommu d-dinja tagħhom. Nimxu ma' politiki fejn l-affarijiet ikunu kollha gwali. Grazzi. Grazzi, nadu issa għas-Sur Sebastia għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Komissarju. Jiena mhux bħal kollegi oħrajn ħanitkellem fuq id-direttiva Ewropea. Inti ħatatina direttiva fl-aħħar din hija li għandna bżonn. Aħna qegħdin niddiskutu il-vjolenza kontra n-nisa fi spazji pubbliċi ma din tiġi ukoll fil-privat. U eh, din hija dawn huma klixejs eh, ta' patriarkija li waslu għal dan u aħna rridu nwaħlu fil-migranti. Qed nitkellmu fuq terz tan-nisa illi kienu vittmi tal-vjolenza sessuali, vjolenza minħabba sessi. Din hija problema qed nitkellmu fil-parlament u hija verament ħasra illi l-istereotipi ehm, qed joħorġu bil-mod ta' kif in-nisa anke qed jiġu jidru fuq il-medja u qed wassal l-aktar violenza. Kommissjoni se tagħmel xi ħaġa għal dan Grazzi. Sirem Metzela. Majna ħafna diskors dwar l-inċidenti f'Kolon u fi bliet oħra Ewropej. Fl-istess ħin aħna qed ngħixu fenomenu ieħor ta' żida ta' sentimenti xenofobiċi. L-Unjoni Ewropea trid tipprovdi risposta u r-risposta tagħna trid tkun mibnija fuq il-valuri li aħna nħadnu, il-valuri li nemmnu fihom il mibeda hi dejjem u f'kull ċirkostanza inaċċettabbli dan jgħod lejn in-nisa minoritajiet differenti reliġjonijiet jew kwalunkwe settur ieħor kulħadd għandu jħossu moħħu mistrieħ fil-bliet tagħna li jkun fihom. dan irid jifhmu kulħadd u hemm bżonn li nkunu qiebsa ma' min jaħseb b'mod ieħor. nagħmilha ċara m'hemm l-ebda skuża kulturali għal dak li rajna f'cologne bħalma hemm l-ebda skuża kulturali għar razziżmu u l vjolenza ma jimpurtax int minn int kif tidher x'temmen jew x'tipprattika min huma l għerżiet għalik kif tilbes il messaġġ tagħna minn dan il parlament għandu jkun wieħed li inti tista' tgħix bil libertà kollha u mingħajr biża' dan hu messaġġ li nsibuh fil qalba tal valuri ewropej tagħna fil qalba ta' dak li verament tfisser li tgħix fl-ewropa u filwaqt li d-drittijiet ta' kulħadd għandhom ikunu garantiti huwa ġust u leġittimu li l-libertajiet u l-valuri bażiċi jkunu rrispettati minn kulħadd f'dan il-kontinent ikun min ikun. Grazzi. Issa naddu għas-Senjura Post. Grazzi ħafna, Senjura President. il fasċizmu patriarkali. Jiena kontenta li fl ħar qed nitkellmu fuq din il-problema fuq il-fastidju sesswali. Dimmi xaħ, dan mhux fenomenu ġdid u eh, mhux qed nitkellmu fuq nazzjonijiet speċifiċi il-fastidju tal-irġiel kontra in-nisa hija xi ħaġa li verament għandha bżonn ta' soluzzjonijiet. Terz ta' nisa fl-Unjoni Ewropea ġiet eh, kella ġiet taħt attak sesswali. Allura, Anka waħda mill-iktar postijiet eh, perikolużi għal nisa hija d-dar tagħha stess u din hija kwistjoni li rridu nindirizzaw ukoll. Tant nisa fl-Unjoni Ewropea mhumiex eh, ma jħossuhom siguri fid-djar tagħhom stess. U din hija problema verament serja li rridu nindirizzaw. Wasal iż-żmien illi aħna niffukaw fuq il-kawżi ta' dan kollu. Il-fastidju sesswali jista' jseħħ kull imkien mingħajr protezzjoni. Dak li seħħ f'Kolown huwa eżempju wieħed biss ta' dan it-tip ta' fastidju illi seħ mill-irġiel bisfandijiet eh, kulturali differenti u rridu nwaqfu għadin. Fl-aħħar, jirna xina nitkellmu dwara, għalkemm numru ta' kwistjonijiet illi forsi biznijom. Kien hemm kampanja per eżempju fl-Iżvezja illi saret minħabba dawn l-aħħar avvenimenti. Kien hemm ċertu razzisti li kienu qed jgħidu li qed jipproteġu n-nisa tagħhom. Kellem għal jmiss, grazzi ħafna jena nishtiq inkomplem ma' kullħat u nejt li mmur kontra dak li eh, dak kollu li seħf kollon, xi ħaġa li mhix aċċettabbli ma nixtieq ngħid ukoll illi hija vera li aħna ma skoprejniex issa l-violenza kontra nisa u jena nixtieq imur lura dak li kont qed naħmel 40 sena ilu bħala studenta fis sebajnijiet Kenna movement ta' li kien jismu Reclaim the Night. Ma nafx jekk forsi hawn xi ħadd jiftakar jiftakar fih. Dan kienet, dinget l-ideja li nisa jistaw joħorġu fejn irridu fil-ħin irridu minnajr ma jibżaw mill fastidi Għet nitkellem fuq Renjunita hawnhekk. Kienet xi ħaġa verament eh, meħtieġa illi nitkellmu fuq dan il punt f'dak iż-żmien. Dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda eh, eh, differenza fl-iżdan fl-Ewropa. Qed nitkellmu fuq kultura Ingliża. U l-irġiel sempliċement ma kienu taħallu l-nisa jġibu ruħom b'mod normali u jgħixu ħajja normali. Sfortunatament, però jider li għedin li għadna f'din il-pozizjoni, nittama illi din il-lezzjoni mill-kolon ehm, juri kemm aħna rridu niblu il-ħajja għanisa. Grazzi. Naddu issa għal-kellem l-imis, Signora Forenza l-minuta. Grazie. Grazie, President. Jina naħseb li l-avvenimenti ta' Kolon għandhom jiġu rakkontati u ġudikati skont solidarjetà mingħajr kif u imma għal fatt li kena nisa il u minn fastidju u violenza. Solidarjetà ma' nisa u għal ta' tatlu eh, eh, għal uh, raġunament fuq il-kwistjoni. Naħseb ukoll li politika reali kontra l-vjolenza fuq in-nisa, kontra l-vjolenza maskili fuq in-nisa għandha tuża bħala puntatlu il-prinċipju ta' auto determinazzjoni ta' kulħadd F'Ewropa fej diżugwalenza bejn isaw l-irġiel tamtija qawwija diffiċli titkellem fuq autodeterminazzjoni tan-nisa u diffiċli niġġieldu il-vjolenza tal-irġiel hija simbolika materjali. Jien naħseb li n-nisa jiġu trattati bħal oġġetti meta jiġu meta jingħataw fastidju meta jieġu strumentalizzati minn kampanji ksenofobiċi u razzisti. Kif qalet il-kollega ta' qabli, aħna maħna nisa taħat, ħadd m'għandu jħarisna, m'għandnax bżonn armata, manna bżonn tip ta' ħarsi. Nun ist Herr Klaus Buchner am Wort für ein Issa nadu għassur Buchner għal minuta. F'Ewropa ħilsa in-nisa għandhom ikunu ħilsa li joħorġu bil-lejl mingħajr ebda inkwiet ta' fastidju. Imma dan mhux il-każ f'ħafna postijiet u din hija xi ħaġa li hija tal-mistija. Dan għaliex il-liġi kriminali għada mijiex eh, mijiex serja biżejjed, mhumiex jusab bħala reati. Fil-Ġermanja kellna miljun ċittadin ġdid u qed ngħidu illi u qed ngħidu li għandna bżonn ta' aktar pulizija fil-Ġermanja, imma n-numru ma għansi anzi tnaqqas. Allura dimmi zgur mi xaġa tajba. Ma naħsibx li huwa l-kap tal-pulizija li kellu jirreżenja, imma il-Ministru għall-Intern u numru ta' ministri mill pajjiżi ġirien ukoll. Grazzi. Issa ngħaddu għas-sur Zver għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Senjura President. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid xi ħaġa dwar it-titlu. Għaliex maħniex qed nitkellmu fuq fuq dan l-att partikolari illi sar fuq nies paċifiċi. Għalix qed nitkellmu fuq is-fastidju sessuali fuq in-nisa fil-postijiet pubbliċi, naħseb l-intenzjoni hija waħda tajba aħna qed nippruvaw nagħmlu mill-aħjar sabiex eh, dan ma jerġax jiseħħ. Aħna ma nixtiequx li jerġa' jkun hemm avvenimenti ħor pal ta' Cologne, imma il-vjolenza fuq in-nisa li seħħ f'Cologne ma kienx inċident eh, rari. Dan huwa attakk kontra is-sistema tagħna u aħna rridu inżommu l-pożizzjoni tagħna u nuru il-messaġġ li nixtiequ ngħaddu. Ħadd m'għandu jbiddel il-mod ta' kif ngħixu ħajjitna. Ħadd m'għandu iġena naħsbu b'mod differenti. U jiena qed nipprova nifhem għaliex ħafna nisa u NGOs għadhom ma qalu xejn fuq dan kollu, baqgħu kwieti. Forsi qegħdin jippruvaw idawru l-attenzjoni fuq per eżempju il-violenza li seħ fi familja violenza domestika. Jiena naħseb tlifna il-punt meta nitkellmu fuq dan l-inċident. Grazzi. L-Onorevoli Tomasic, għal-minuta. Signora President, fastidju sessuali u violenza sessuali għanda tiġi mwidba, ovvjament, jekk inċidenti pal dawn jiseħħu fid-djar tan-nies u għan possibli tirraġiċi għalix il-violenza għada mux dikjarata. Ma dan kollu li ma tikkastigax violenza f'postijiet pubbliċi b'mod eh, aħrax mux ġustifikat. Etna naraw eh, violenza kbira kontra n-nisa u dan huwa konsegwenza ta' dekrezzjoni f'ira ta' immigranti li ġejjin minn ċivilizzazzjonijiet u kulturi non Ewropej. L-avvenimenti fil-Ġermanja waslu sabiex uħut dawru wiċċhom minħabba eh, korrettezza politika, ma dan modux il-kas li ġara u aċċettabli u legalment u moralment ġi kastigat. Kulħadd l gwalja u il-liġi dan jottan kal minnet fittax l-azil u l-immigranti u minn eh, ma jċettax dan mandux postu fl-Europa. So, und nun ist Herr Stefan Eck am Wort für... L'onorevoli Stefan Eck. L-avvenimenti ta' kollon għandhom jiġu kundannati bil-qawwa kollha imma jqajjem il-mistaqsija għal darboħra kif in-nisa jistgħu ġomħar sa attakki sesswali. 40% tan-nisa fil-Ġermanja ta' iktar minn 16 sena huma suġġetti għal violenza jew fastidju sesswali. Imma li tpoġġi dibattitu f'qafas ta' politika ta' migrazzjoni mhuwiex aċċettabbli l-NPT u l-IFD u partiti oħra tal-lemin estrem qed jużaw dan għal propaganda razzista. Mm, fejn qegħdin għajmu mibeda kontra nies e, eh, eh, bisfont ta' migrazzjoni u mux eh, aċċettabli. Nis mandom xieġu suspettati ġej minn vant nofsan jew l-Afrika, verament irridu soċieta mingħajr razzizmu, mingħajr violenza sessuali u mingħajr sessizmu imma mannix nizzers u fi ksenofobija għalix dan ikun eh, ta' dannu kbira l-Europa. Grazzi l-Onorevoli Zaborska għal-minuta u nofs. Grazzi. President, Signor Kommissarju, waħda mill-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea hija dinjità umana rispett u dinjità ta' kull persuna. Irġiel nisa tfal, mux biss kwistjoni ta' tradizja Ewropa, hija imperativ eh, kulturali. Azzjoni li tedet id-dinjità ta' persuna oħra hija ħaġa li għandna nikkundannaw u għandha tiġi kastigata speċjalment jekk il-vitmi u ma nisa. Ma importax il-persuna il qed tagħmel violenza għiex ċittadin tal-pajjiż refuġat migrant, il-Konvenzjoni ta' Ġeniva tippermetti jew tawtorizza deportazzjoni ta' refuġat jekk il-persuna tinstab ħatja ta' reat serju jiena konvinta li kull attakk kontra dinjità tal-mara kemm jekk klassifikat bħala serju jew le independentement mill-status tal-persuna f'sitwazzjoni fejn qed niffaċċaw il kriżi ta' migrazzjoni fl-Ewropa għandna naraw azzjonijiet bħal dawn mill-refugġati bħala teddida sigurtà daqstant nappella lil pajjiżi sabiex jaġġornaw u jemendaw il-ġid tagħhom sabiex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 Jiena kont qed nistenna diskussjoni serja, però li smajda l kien tassew diżappuntanti. Ħażin daqs l-aġġir u il-tedis eh, kontra n-nisa. ħafna drabi n-nisa jiġu attakkati ta' kol-jum. U għemmin, n-tjajt li dak ġara f'kollom u kien sorprendenti. Ma ġara xej speċjali ma nix għalfej dibattitu. Per għandi mistaqsija l-Komissjoni. Tistaw intom tikkondanna b'moċċar il-fatt li l-Polizija ħbiet informazzjoni raġunijiet politiċi? Der nächste Redner ist nun Herr Miguel Urban Crespo für eine Minute. Gracias. Señorías, acabar con las agresiones sexuales. L-onorevoli Urban, l-neħu l-fastidju kontra n-nis għanda tkun priorita ewlenija. l problema hi illi dan huwa dibattitu eh, minar sustanza jekk ma nitkellmux fuq x'qed jikkawża il-vjolenza kontra n-nisa. Ejja ma nkunux ċiniċi, violenza kontra n-nisa mhux eh, sprunat mill-kondizzjoni ekonomiċi ta' min qed jagħmel l-aggressjoni tal-aggressur hija ħaġa li ġejja mill-maċiżmu li hija nkrata fis-soċjetà tagħna u ħaġa oħra i li l emin estrem anke l emin qed jippruvaw jistigmatizzaw l-immigrazzjoni u l-refugġati u dan sabiex jiksbu l-voti u popolarità. u ma tiqadu dejjem fuq zaqqom hekk kif irġiel Ewropej jagħmlu violenza kontra nisa u dan jeżisti f'soċjetajiet hekk imsejħa ċivili. Nisa qed jiġu eh, oppressi u rridu niżguraw illi il milklim klim għal-fatti sabiex l-affarijiet jinbidlu bis-serjetà. So, tinnik tiridu nistfraw Michaela. Grazzi. Kelli mal-imis hija senjura Xoldova għal-minuta u nofs proti násilí na žena. Grazie ħafna. Din jina nishtiq najt li nġielet kontra il-violenza kontra n-nisa, mux biss għax femminista, mela li xija priorita għalija u għal-partit tijaj f'dan il-parlament, drittijiet tan-nisa hija l-priorità Nafu illi l-violenza kontra n-nisa mhuwiex fenomenu ġdid kif smajna 30% tan-nisa kellhom jiffaċċjaw din il-vjolenza, però naħseb illi dan id-dibattitu qed iseħħ wara dawn l-attakki massiċċi fuq skala massiċċa f'Kolonja. U 30 ta' Diċembru. Kellek ħafna migranti u rifuġati illi għamlu hekk. Jiena kont qed nittama li dawn juru ċertu gratitudni, ma sfortunatament mhux il-każ. Hawnhekk ma nistgħux inħallu barra l-argument tas-sigurtà fil-qasam tal-migrazzjoni. Bla dubju, dan it-tip ta' attak iżid ċertu sentimenti kontra r Ma tistax ma titkellimx dwar din il-problema wkoll, rridu nkunu konxi tar-riski illi jirrappreżentaw dawn in-nies illa li xumma nies li ġejjin minn kuntest soċjo eh, kulturali differenti minn tagħna. Jiena naħseb li huwa importanti li l-istituzzjonijiet Ewropej eh, jikkonsidraw miżuri ta' sigurta aktar importanti. Uh, thank you, Madam President. So much happened on the... Non ħalaw. Dak li ġara eh, lejliet l-ewel ta' sena fil kolonu u pajis ħorajni ħagġa li l-mezzi ta' xandir u l-xelluk ma stawx ignoraw. Imma dimmu ħagġa ġdida li xena ta' snin immigranti mill-Vant Nofsani u l-Afrika kienu eh, wis rappresentati violenza kontra n-nisa fl-Europa. L-unika affarijiet li nbidlu ma' ċifri. L-approċ tagħna l-problema u wieħed najvis. Aħna naħsbu li jekk daw il-żgħażagħ nitfawum fi klassi u nalmuwam fuq ugwaljanza bej il-ġeneru, jabbandonaw valuri u l-idejat tagħhom u jsiru soċjaldemokratiċi Ewropej. Dan ma jiġrix il-fatt jekk titrasferixxi n-nies mill-Vant Nofsani l-Ewropa, magħhom se jġibu iħsib tal-Vant Nofsani. Daw iż-żgħażagħ jaġixxu kif jaġixxu għax ma jafux illi u għazin dan le il-du joruna min jikmanda u min eh, jista jikverna l spazju publiku. Danke sehr und nun Grazzi, l-Onorevoli Xogor għal minuta u nofs. Nobody can claim that violence against women in Europe. Violenza kontra nissa fl-Europa hija xi ħaġa tal-immigranti biss mish ħaġa veritarja. Fl-Unjoni Ewropea naraw ħafna każijiet u skont il-servi tal-2012 mill-Aġenzija Ġuttita Bnida fl-Ewropa eh, nofs in-nisa eh, esperjenzaw eh, fażil sessuali u 2% esperienza violenza sessuali fit-12 xar qabel l-intervju, pero kienu immigranti ħafna drabi illi insulet arrestaw u attakkaw iktar minn 600 mara barra l-istazzjon ta' Kolon li kien differenti kien il-attakki ma sarux mod moħbi imma kena spettaklu pubbliku fejn rridu iwaslu bizzaw jimiljaw il-vitmi. U jaf knefu tajb li dan mux aċċettabli fil-ponent għal daqsa ma nix nimminimizzaw dak li ġara f'kolon u nizguraw li dawk li għamlu għatti bħal dawn jers u qoddim il-ġustizja. mandux wasal situazzjoni fejn ma natux għazil il-dawk li tassewet jaħarbu mill persekuzzjoni U ma nix, u ma jfissirx li ma nix nikkondannaw il-lemmin estrem u l-mibeda li xerdu li tista' twassal għal-violenza. Il-lezzjoni rridu nisiltu hawnhekk u li jekk il-soċjetajiet li jospitaw se jkomplu jospitaw l-immigrazzjoni għandhom jedukawhom għal valuri bażiċi Ewropej u jinaħħulhom darba l dejjem dil da sentimenta vendetta. Grazzi l-Onorevoli Swika għal minuta u nofs. Grazzi. Skont tħarriċ f'Londra fl-2015, Tlieta 43 mara għallu li kienu vittmi ta' fastidju. Fi Franza mara minn kull erba għallu li jibżaw jimxu fit-triq u wieħed maħda minn kull ħamsa ġew safrew fastidju fit-triq. Dan ovvjament joħno eh, libertà ta' moviment, il-moviment ħieles u joħno aċċess għal attivitajiet rekreazzjonali u edukazzjonali u jħall impatt anke fis-saħħa tan-nisa. Dan id-dibattitu għamenniħ minnħabba l-avvenimenti ta' kollawn u din għandha tkun lezzjoni għal kulħadd. F'Ewropa ħilsa m'għandniex nippermettu illi n-nisa tagħna jew l-bniet tagħna ma jkunux jistgħu jimxu f'passijiet pubbliċi. Naf il dawn huma azzjonijiet konkreti li għandhom jiġu klassifikati parrijat indipendentement Eh, persuna x persuna tfittex l-azil, immigrant, fuġat, għandhom jitres dem il-rati. Il-liġi għandha tiġi applikata u m'għandix tiġġeneralizza u nikkundannaw kull min jasal fl-Unjoni Ewropea. Il-liġi però għandha tiġi applikata. Però ma nix nistigmatizzaw dawk li ġejjin minn barra il-żona eh, Ewropea Und nun ist als letzte in der Reihe der Rednerinnen vor. Laħar kellima. Għamil taw nofs. Is-sinjura Petir. Grazzi, sinjura President. Il-violenza kollha diġi kondannata, xejn ma jġustifika l-violenza u laqas hemm krudizzjonijiet għal-violenza. In-nisa hum iktar vulnerabbli għal-violenza u din ħaġa qed diskussawnek l-avvenimenti riċenti imorru li l-in il-ħarsin tan nisa u eh, ġeda kontra violenza fu nisa. Daw l-avvenimenti tal-biza tefaw dawl fuq min eh, wettaq dawn l-atti, pero ma nix nġeneralizza u nikondannaw l-refugġati u l-immigranti kollha dak li ġara, pero ma nix ninjeraw il-fat il-violenza ma ġiġ ikkondan, ma nix il-violenza ma ġiġ Eh, minn nis Ewropej għan nur solidarieta ma vittmi ta' violenza man kaminet fittex refugio mill-gwerer. L-Unjoni Ewropea mibnija fuq valuri, l-Unjoni Ewropea temmen fit-dinjità tal-mara, l-Unjoni Ewropea tħares id-drittijiet fundamentali u l-libertajiet tal-nisa u ma nistennewx violenza kontra nisa taħt ebda forma dar valuri Ewropea nanħarsuhom u għandhom kunu aċċettati minn daw kollha li jixtiequ buħ eh, dar f'Ewropa kemm temporanja permanenti. Il-valuri Ewropej huma prerequisit sabiex wieħed jgħinna hawnhekk sabiex niġildu violenza nippromovu valuri li nemmnu fihom sabiex nippromovu dialogu interkulturali li huwa element importanti li fuq għandna naħdmu. Grazzi. Nisbdew issa l-proċedura KHDI għanna erba talbit Is-Sinjura Pirker l-ewwel. Grazzi President. Waħdek fidlam. Ek imorru jogging in-nisa fil-Finlandja u ma jibżawx. Aħna għanna l-qalbna l-valur Ewropej. Immissa, dawn qed jiġu sfidati maħna dal-valuri nixtieq nżommuhom. Eh, libertà sessuali hija ħaġa li wkoll għandna nżommu f'ħafna reġimi eh, iżlamiċi totalitarji eh, dawn minn affarijiet mhux aċċettati l-omosessualità hija tabu u dan iwassal għal aktar tensjonijiet din hija ħaġa li mbagħad tisplodi f'postijiet oħra pal Felsinki u Cologne imma rridu niżguraw li għandna niddefendu l-individwi. Hemm ħafna fejn nistgħu hemm ħafna fejn li nistgħu ntejbu f'dan qasam grazzi. Nkellem li jmiss, kien jogħġbok? Għatti aggressivi kontra n-nissa ġejjin mill-patrikarjat li jiddomina s-soċetajiet tagħna Mish kwestjoni ta' kulturi oħrajn u ta' migranti. Il-violenza kollha għandha tiġi kundannata u kastigata. Aktar minn nofs in-nisa fl-Unjoni Ewropea jibżaw u jibdlu l-abitudnijiet tagħhom sabiex jevitaw ċertu situazzjoni u postijiet għaliex jibżaw li jkunu vittmi ta' eh, atti eh, ta' aggressjoni fizika fl-2014 ħafna nisa fl-Ewropa irrapportaw għati eh, ta' violenza kontrihom fi Spanja 553 mara fl-istess sena nqatlu ki violenti. Dis-sena kena tmin eh, pers nisa li nqatlu f'xar. Eh, Din mish sitwazzjoni li rridu nkomplu nitnikru fuq għandna bżonn ċar maċiżmu radikaw il-kwenenza f'kull forma tagħha. Nächster Redner ist nun Herr Notis Marias für eine Minute. L'Honorable Marias. Grazie, President. Fastidju violenza kontra n-nisa huma problema dejjema u sessir kriżet naru la frit marru għallar reċentement rajna fastidju tal-massa ta' design mara f'Kolon. U skont il-pulizija ħafna minn dawk li wetqu di violenza u ma Arab persuni mill-Afrika ta' fuq. Kien hemm anka attakki kontra Sinra Merkel u l-politika taħta migrazzjoni, refuġati u migranti jridu jintegraw mingħajr problemi fl-Ewropa għanna sa' kemm id-dumu għawnek, pero violenza kontra n-nisa hija problema illi ma tirrikonoxxix frontieri soċjali u strata soċjali, speċjalment fi żminijiet ta' austerità, violenza kontra n-nisa u diżugwaljanzi huma affarijiet illi jkomplu jikbru. Gracias. Y ahora como es la última oradora de la noche, cambio al castellano. La har kalim. Eh, peress eh, li kważi waqlaqna eh, naqleb għall-Ispanjol. Marjas, grazzi ħafna, waħda minn kull tliet nisa kienu vittmi ta' xi tip ta' aggressjoni sessuali. Mm, fi Spanja miegħu disa mara kollox mitu fl-2015, sissa mitu xi 11 din is-sena għandek ħafna nisa li huma vittmi tal-kummerċ sessuali. Il-maċizmu ma' wkoll problema fl-Unjoni. U dak li ġara ġewwa Kolonja fil-31 ta' Diċembru Jiena naħseb li mhijiex marbuta ma' nazzjonalitajiet. Jiena naħseb li ma nix indaħlu argumenti li għandhom xaqsmu ma l-Islam, l-Islamofobja u oħrajn. Aħna dejjem provajna saħħu drittijiet tan-nisa u aħna rridu niġġieldu kontra ċertu attitudni ta' l-irġiel, maċizmu, u rridu niġġieldu l-istereotipi. Grazzi, u fl-aħħar il-Kummissarju, Prezzu jek joġbok, Grazzi, eżis membri, naħseb li dan kien dibattitu utli ħafna. Jina ta' sew napprezza l-isforz li qed nagħmlu biex neliminaw, mwafqu din it-tip ta' violenza kontra n-nisa fastidju sessuali jina konxja ta' kemm qed taħdmu intom għad-dinjità tan-nisa, drittijiet tan-nisa, anka fis-suq tax-xogħol, anka fil- dinja politika hija ħaġa ħasra kbira li qed nitkellmu dwar il-vjolenza mhux innuqas ta' rispett li hu kullimkien fl-istati membri. Jiena naħseb li kifettu intom hawnhekk ma nistawx ninjoraw il-violenza. Bl-istess mod ma nistawx ninjoraw dak li ġara f'Kolonja jew partit oħrajn tal-Ewropa u anka fid-dinja. Għalhekk jiena naħseb li dan id-dibattitu għandu jibat messaġġ importanti għall-Ewropa kollha, ma kifett anka fil-bidu fl-introduzzjoni tiegħi l-istati membri minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà huma huma li għandhom jassiguraw l-ordni pubblika, sigurtà pubblika, huma huma li għandhom jassumu r-responsabilità fit-trattati m'hemmx kompetenza l-Unjoni Ewropea biex nassiguraw is-sigurtà u l-ordni pubblika. Imma kif intom tafu? L-Unjoni Ewropea adottat bosta instrumenti legali biex ikollna regoli komuni fl-Unjoni biex inħarsu niproteġu il-vitmi tal-kriminalità il-kollega Jurova meta terġa tiġi tiġi b'aktar dettall, aktar informazzjoni għanna anka instrumenti orizzontali li jitrattaw il-drittijiet tal-vitmi, protezzjoni, l-appoċ tal-vitmi, għanna anka instrumenti li jitrattaw violenza li tkun ibbatata fuq il-ġeneru, ġifiri speċifikament kontra n-nisa. Għassar rridu nifukaw fuq l-implementazzjoni tal-leġilazzjoni eżistenti għanna direttiva dwar drittijiet tal-vitmi, għanna se nkunu din monitorjaw u Valwaw l-implementazzjoni tal-Istati membri qabel ma niddeċidu x'ser namlu wara. Jiena nixtieq ninformakom illi sissa 11 stati membri innotifikaw lilna li implementaw xi miżuri. Ħaddu xi miżuri ta' implementazzjoni. Jiena nixtieq ngħid illi naqbel magħkom illi rridu nattakaw din il-problema u naddu għall-azzjoni legali għal ġit tan nisa li għaddew minn daw il-problemi violenza u fassiġu sessuali. U importanti li nsaħħu l-valuri tagħna fostom l-ugwaljanza u id-drittijiet daw li dikunu għal kulħadd e b'mod indaqs fl-Unjoni Ewropea. Privatezza, reliġjon, xejn minn dan ma jista' jiġġustifika li wieħed eh, jew stat membru ma jagħmel xejn għal dik li l-prevenzjoni l-eliminazzjoni ta' din violenza u prosekuzzjoni ta' min ikun wettaq dawn il-reati. Grazzi ħafna. Dank Frau Kommissarin, die Grazzi ħafna, Kommissarju. Dan